rridu implementazzjoni differenti fejn meħtieġa u aħna nixtiequ li l-Kummissjoni jieħdu għada meta niġu dwar regoli f'kummerċ internazzjonali. Grazzi Sur Xlita. Is-Sur Segedi.